li aħna għanna sigurta tal-libertà tal-movement tagħna u nserħu moħħ ċittadini li jistgħu jxaqalqu fil-libertà. Grazzi, nifraħ lill-kollega l-votazzjoni għas-seħħada fl-ofsenar. Naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda l-aħħar punt il-mistoqsija fir-rigward il-Kummissjoni fil-qasam tal-Sport, speċifikament dwar l-aġenti tal-plejers. Il-mistoqsija ħatiġi prezentata mill-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni u l-awtriċi tal-mistoqsija orali is-Sinjura Pakka għal 3 minuti. Għazis kollegi l-Parlament Ewropew diġà diġa kien ressaq parlament, diġa kien ressaq rapport dwar dan il-sujġet anka fil-qasam tal-players u l-access li għandhom għal din il-professjoni. Jiena naħseb li situazzjoni li għanna palessa miex daqshekk ċara trasparenti, hemm ħafna leġislazzjonijiet nazzjonali li ma jaqblux fuq dawn fuq regolamentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet li dawn l-nis professjonisti għandhom ċertu restrizzjonijiet u m'għandhomx id-dritt li jistabilixxu huma il-qafas leġislattiv tagħhom. Il per eżempju fil-kas tal-FIFA wkoll kellna kien hemm tnaqqis aħna fis-sena 2009 kien hemm ukoll studju li kien ippubblikat u aħna tkellimna fuq eh, ir-rabta ta' bejn il-dawn l-aġenti tal-plejers u attivitajiet kriminali. aħna nistgħu nitkellmu nsemmu pereżempju rati kriminali li għandhom xi ma' frodi fil-bets li jsiru fuq il-lobiet. Fil-istudju tal-Kummissjoni aħna hemm miktub ukoll li trasferimenti li jisiru ta' dawn il-plejers ma jisiru ma jkunux trasparenti u hemm bżonn li jkun hemm spjegazzjoni għal rabtiet li jista' jkun hemm ta' dawn l-aġenti tal-plejers ma' nies li jagħmlu reati kriminali. Hemm ħafna aġenti li jużaw plejers li m'għandhomx esperjenzi bħal pereżempju n-nies il ġejjin mill-Afrika li għandhom ħolma li jilagħbu il-futbol u huma jkunu jistgħu mbagħad idaħluhom bħala immigranti illegali fl-Ewropa. Għal din raġuni aħna għandna bżonn ta' inizjattiva leġislattiva ħalli bekk ikollna regolament tal-Unjoni Ewropea illi jista' jinkludi lil federazzjonijiet sportivi kollha u jagħtihom l-appoġġ li għandhom bżonn. Aħna nafu wkoll li fil-offerta tagħna hemm bżonn li niftakru flan illi eh, f'dak li għandu x'jaqsam il- il-players illi huma taħt ma jkunx hemm kontribuzzjonijiet illi jmorru direttament lill aġenti tal-plejers ħalli bekk ma jkunx hemm iktar abbuż tal-plejers li huma taħt u nittama illi għada ikun hemm vot favur dan din il-mistoqsija li ħalli bekk nkun nistgħu nipprevjenu li jsiru sitwazzjonijiet oħrajta dan dwar players, grazzi. Tien la Grazzi ħafna Doris, inti dejjem tkun eżempju għall-oħrajn ta' kemm inti kapaċi tmexxi sew il-ħin. Mr. Komissarju Vassilju, grazzi, President, membri onorevoli l-ewwel nel grazzi l sinjura Pak tal-li għamla din il-mistoqsija orali fisem il-Komitat Kulturali jina konxja eh, tal-importanza politika ta' din il-kwistjoni fakar li l-Kummissjoni issa ħarġet ir-riżultati ta' studju indipendenti fuq l-aġenti tal-plejers. Dan eh, l-istudju joffri analiżi siħa ta' din il kwissjoni li għandna hawnhekk. Tallimna pereżempju illi madwar 6,000 eh, hemm xi 6,000 aġent eh, li qed jaħdmu fl-istati membri fid-disciplini kollha madan kollu 95% tagħhom huma attivi bis ferba' osma tal-isport l-atletika, il-basketball, il-futbol u r-rugby. U fiħdan dan il-grupp il-futbol b'moċċar, ċar huwa settur li jaqbess l-oħrajn. L-istudju jgħid li biss għat limitat ta' stati membri li jirregolaw l-agenti permezz tal-liġi speċifika. Ħafna stati jiddependu minn dispożizzjoni ġenerali tal-liġi kontratwali jew tal-liġi tax-xogħol xi Federazzjonijiet Internazzjonali tal-Isport adottaw regolamenti fuq l-aġenti f'dawn id-disciplini l-atletika, il-futbol, rugby u l basketball Anke jekk regolamenti minn organi privati jistgħu jkunu kontra xirin joħolqu ċertezza, xorta l-istudju wara li ftit eh, intoppi jeżistu għal attività ħilsa ta' dawn l-aġenti madwar l-Unjoni Ewropea madan kollu dan l-istudju juri xi prattika dubjuża marbuta ma dawn l-attivitajiet ta' dawn l-aġenti. Per eżempju, ikun hemm kummissjonijiet eh, bil-moħbi l-istruttar ta' plejers żgħażagħ irridu nadottaw miżuri biex niżguraw l-integrità tal-attivitajiet u l-kompetizzjonijiet tal-isport u naraw illi kollox jimxi kif suppost. Movimenti tal-isport ippruvaw jindirizzaw dawn l-affarijiet għal ċertu żmien għalhekk hemm bosta korpi sportivi li adottaw miżuri fuq l attivitajiet tal-aġenti regoli li saru minn dawn il-korpi tal-isport jistgħu kollhom ċertu eh, vantaġġi, is-sanzjonijiet minn dawn eh, l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu l-aħjar mod ta' kif wieħed irrażan dawn il- persuni bla kuxjenza u bla skrupli, pero ma jistawx jikkundannaw dawn u jissanzjonaw il-ħasil ta' flus, il-korruzzjoni, l-immigrazzjoni illegali u l-evażjoni ta' taxxa affarijiet li huma meqsa bħala rejati allura qed ifittxu għajnuna mill-istituzzjonijiet għal dawn l-isfidi li qed joħorġu mill-attivitajiet tal-leġenti l-istituzzjonijiet għandhom rwol x'jaqdum nistgħu ngħinu biex naħolqu standards u regoli biex iservu bħala bażi għal dawn l-istituzzjonijiet sportivi. Issa qed naraw u nistudjaw liema azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea tista' tkun l-aħjar għandna qatt għażliet f'moħħna imma biex l aħħar mill-aħħar naslu għal azzjoni speċifika u naqtawa li ma wahdanna nieħdu ovvjament rridu namlu konsultazzjoni speċifiċi biex naslu għal dan. Grazzi ħafna. Għanna l-kellima issa fissem il-gruppi politiċi issa s-sur Bellet fissem li pipi 3 minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Lila tajba, Signora Kommissarju forsi nagħmel referenza tazza tad-dinja fl-Afrika t'isfel fil-futbol li kull ġurnata li tgħaddi turina kemm il-futbol tista' tkun logħba sabiħa għal pajjiż, għal kontinent, għal dinja lura u importanti li dan l-isport inħarsuh u niproteġu minn attivitajiet kriminali, attivitajiet li semmit eh, il-Sinjura Rapek u li nisġildu dan bil-qawwa. L-istudju li semmejt int u r-riżultati li nafu aħna minnu ek qed jgħid dan l-rapport li l-isport kull ma jmur qed jaqa' taħt l-influenza tal-kriminalità organizzata hija ħaġa ta' diqa' Mekku. qed jitkellem dwar traffikar tal-bnedmin, ta' tfal taħt l-età u hemm ukoll reati finanzjarji. L-organizzazzjonijiet tal-isport ma jistawx, m'għandux l-awtorità biex jindirizzaw dawn l-affarijiet u jelbu mod effettiv. Dan ifisser li l-inizjattiva fuq livell Ewropew hija meħtieġa b'mod urġenti. Għandna għatta inizjattivi leġislattivi bi saħata trattat li nistgħu nieħdu hawnhekk. Nagħmel xi ftit suġġerimenti hawnhekk ma nagħmel xi żewġ punti. L-ewwel qed nistgħu napplikaw kriterji stretti fuq l-aġenti kollha tal-isport. Dan jisir bl-aħjar mod billi jkun hemm sistema ta' liċenzji fejn ikun hemm reġistru għall leġenti tal-isport. L-assoċjazzjoni tal-isport jistgħu jitolbu li dan isir. Imma aħna Minnaħat tal-Unjoni Ewropea nistgħu nagħtuhom daqatit biex jagħmlu dan, aħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea nistgħu nikkoordinaw bejn l-awtoritajiet nazzjonali. Tieni miżura li forsi nistgħu nieħdu hi li naraw li jkun hemm trasparenza siħa tal-flus tal-flejes li għaddu fl-sports bejn l-aġenti u naħseb eh, problemi kollha minn hemmhekk qed jinbtu. Ma nafux neġej dawn il-flus fejn sejrin u dan ifisser illi n-nies jistgħu jkomplu għaddejjin jisfruttaw l-isports biex eh, ixaħmu l-dak li jkunu affarijiet hekk. U t proposta illi semmit ukoll is-Sinjura Pek hija li jkun hemm proibizzjoni ta' kumpensi li jingħataw lill aġenti li jixtiequ jagħmlu trasferimenti ta' players illi għandhom taħt 18 sena nafu li l-Kommissjoni għandha seta fideja biex tieħu l-azzjoni li hemm bżonn f'dan il-qasam li tieħu l-inizjattiva meħtieġa. Sinjor Kummissarju kif attint fl-2007 dan il-Parlament maġġoranza seħ il-Kommissjoni biex tieħu miżuri biex tiġilet eh, reati u kriminalità fl-isport. ma ta' suġġerimenti f'dan l-isport Hemm minnhom imma mhux biżejjed u fraħt nisimek meta inti għat inti li għandek moħħok li tħaffef naqra fl-azzjoni tiegħek. L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Aġenti tal-Isport kien edha sejjaħ ukoll għal dawn l-affarijiet biex isiru. Tkellimna magħhom iridu l-Unjoni Ewropea jixtiequ illi inneħu susa minn nofs. Allura, Eh, dawn u għaffert li jdu namlu għam l-sport u biex u koll naraw li l-sport jaqdi rwol soċjali li suppost jaqdi. Grazzi ħafna, issa fissem l-essendi naddu għal Sinjura Hannibal għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, naħseb li għanna xorti tajba illi t-kelmu fuq din it-tema waqt li disiri tazza ta' dinja, xi tazza ta' dinja aktar minn kull avveniment sportiv ieħor din turi kemm l-isport huwa importanti għan-nies kemm hemm miljuni fuq miljuni ta' nies li jaraw il-futbol u kemm eh, wieħed jidħol bruħu ġismu f'din l-affari. U għallura minħabba li l-sport huwa daqsant importanti rridu niżguraw illi il-futbol u lobby oħra jiġu regolati kif suppost u li jista' nieħdu l-azzjoni li jiena niddiskutu għal tant żmien fuq l-aġenti tal-plejers. B'xorti ħażina kif is-sema qed naraw xi affarijiet serji li qed jiġru hemm abuż, ħasil ta' flus korruzzjoni, sfruttament ta' plejers ta' atleta dawn huma affarijiet li huma reati serji u li tassew irridu nieħdu azzjoni kontrijom, azzjoni li ilna daqsant nippjanaw. U hemm żmien aħjar minn dan biex nagħmluh minn issa meta id-dinja kollha inxtorbot issa f'din il-furja li fuq il-futbol. Il-nombre li konserva. Grazzi ħafna Mary issa fissem l-sijar il sinjura McClarkin minuta. Grazzi, Sur President, jena napoġa bisir l-sforzi li għedin isiru biex l-attivitajiet tal-agenti tal-players mod partikolari fil-futbol ikunu aktar trasparenti u l-Unjoni Ewropea għandha tgħin il dawn l-assoċjazzjonijiet tal-isport biex dan isir. Aħna rridu nagħtu xaqta dawl f'din id-dinja mċajpra tal-isport fejn għedin siru dawn l-affarijiet fejn aġenti jistgħu jkunu qed jirrappreżentaw plejer fl-istess klab li qed jipprova il-plejer. Kull leġislazzjoni imma li tiddaħal għandha tkun mill-awtoritajiet l soċessjonijiet tal-isport pal FIFA u UEFA ma sibx li eh, huwa kompetu tal-Unjoni Ewropea illi tirregola dan l-affarijiet mod partikolari minħabba natura dinja ta' dawn l-affarijiet fejn nistgħu ngħinu għandna ngħinu ma għandna nindaħlu biss fuq talba tal-assoċjonijiet tal-isport fejn nistgħu nagħtu valur miżjud jew niċċaraw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas Sinjura Verge Minuta. Fissem il-GUNGL. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kontenta b'din il-mistoqsija li saret mill-Presidenti tagħna issa li għaddeja tazza ta' dinja dawn huma affarijiet li ħasbuna ehm, teddidiet fuq l-etika u reputazzjoni tal-isport jekk il-movimenti tal-isport għandhom ikunu għatturi u l inti regolamentazzjoni u li eh, komplu jibbażaw ruħom fuq dawn l-eluf ta' volontiri u li jżommu ħaj l-ispirtu eh, tal-isport li l-koll nafu kif inhu sabiex kulħadd ikun jista' jilħaq il-milja tiegħu hemm bżonn illi nagħmlu eh, sanzjonijiet fuq l-affarijiet fejn ma jmorrux sew. L-affarijiet fejn eh, qed jaħarbu mill-kontroll tagħna fl-sport business fejn l-isportivi qegħdin isiru qishom merkanzija u l-aġenti tagħhom qishom brokers u edu għom l jisom merkanzija trasferimenti et eh, jirqu somam ta' barra minnaw u ħafna tfal ta' tletal huma involuti wkoll xorta ħazina ġurisprudenza tal-qorti tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea ma tantx enet. L-aġenti, mod partikolari fil-qasam tal-futbol, qed jitolbu e, u xi drabi jitolbu wkoll e, għajnuna mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Iva, Kummissarju hemm bżonn li aħna natu nieħdu l-azzjoni tagħna anke jekk eh, ikun hemm bżonn f'affarijiet fejn eh, irridu nieħdu azzjoni li anke forsi jekk mur kontra deċiżjoni tal-CHR. Is-Sur Sean Kelly xi qisu sijaw nofsilu Għan diskutu t-tema tal ugwarjanza bejn in-nisa u l-irġiel kien hemm min qal illi eh, mhux ħin li tiddiskuti l-affarijiet eh, bil-lejl. U issa għadda daqstantinu qed noqorbu l-nofs il-lejl. Però eh, xortnejt li hija importanti li qed nitkellmu fuq din it-tema. U importanti li qed nitkellmu fuq żgħażagħ u fuq l-aġenti tal-players u l-azzjonijiet tagħhom. Kif intqal qed naraw ħafna nies li jridu jsiru stilel gbar, joħorġu għom mill-iskola, jibedu għom l familja mbagħad qisu wara xi sena jirġu jixtħu għom fit-triq. Dan jidher li qed jiġri l parti kbira minnhom. U aħna fl-Ewropa hemm bżonn li nieħdu azzjoni fuq din il-ħaġa l-opportunità illi nimponu sanzjonijiet biex inħarsu l izzazah kontra buzzi ta' dan it-tip u rridu naraw x'qed isir fi-sports differenti f'pajjiżi differenti u nħarsu lejn l-istampa sieħ biex naraw x'inhi l-aħjar ħaġa li nagħmlu għall-isports u għażaża mod ġenerali. Grazzi ħafna. Signora Boskur tal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-aġenti tal-isport Daqt jamlu xogħol li mandu ebda protezzjoni, ebda verifika fuq x'qed jagħmlu, huma u wkoll fit-traffikar tal medmi l-Unjoni Ewropea. Rat l-affarijiet, rat li mhumiex sejrin kif suppost u mlet xejn fuq din il-ħaġa jiena mħasba fuq il-vulnerabilità ta' eh, ta' players tal-futbol mill- pajjiżi foqra li qed jiġu sfruttati huma plejers ta' tleta. Dan il-rapport għandu proposti konkreti biex ikun hemm aktar trasparenza u anke nħarsu lejn it-transazzjonijiet finanzjarji u biex ikun hemm aktar kontroll mill-istati membri għax jidru li jisom l-affarijiet ħarbu mill-kontroll tal-organizzazzjoni tal-sport għaw situazzjoni isna fejn edin ġungla kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd et jikber, kulħadd qed jikser ir-regoli. Allura bżonn l-edukazzjoni u nħarsu drittijiet tal-plejers ta' atleta. Grazzi ngħaddu għal KHDI. Għaw żewġ kollegi, s sur Matula. Mes domnule președinte, doamnă comisar. Grazie ħafna, Sur President, Signora Kommissarju Jina kontent tibdi l-inizjattiva tal-kollega Bellet biex ikun hemm sistema waħda li tħares l-interessi tal-sportivi u li titratta servizzi moti mill-aġenti. Aħna nekkondannaw il-flus ma' maħmuġa li għaddu l-affarijiet li jsiru bil-moħbi. Ebżon li nagħtu attenzjoni mhux biss lill-futbol imma wkoll l sport ieħor, pal pereżempju Illum hemm telef aġent sportiv li rappreżentaw 30 disciplina sportiva differenti. U għandhom turnover ta' 600 miljun euro kull sena. F'din is-sitwazzjoni komplikata jkun diffiċli wieħed iqiegħed regolament wieħed għal kulħadd. Ikun diffiċli illi naraw min ser ikun responsabbli. Grazzi. Boris. Boris. Signori, hemm element wieħed pożittiv fil ħarġ minn din id-diskussjoni fis-satra tal-lejl mhux qed eh, niddiskutu xandir tal-partiti li qegħdin isiru bħalissa fl-Afrika t'isfel, però qed niddiskutu kif it-Trattat tal-Lisbona jista' jgħinna insolvu ins din il-problema daqt ikun hemm il-kampjonati Ewropej organizzati mill-Polonja u l-Ukrajna għalhekk jiena kontent ħafna b'dak illi il-kummissarju oħrajn qalu għandna bżonn dan regolament, is-sistema mhix trasparenti. Din eh, ġiet mħabla minn min ġenerazzjonijiet sħaħ ta' korruzzjoni. Sitwazzjoni hija vera kera u għalhekk Wara trasferimenti u l-ammonti kbar ta' flejes li għaddew li huma meħtieġa li naraw li l klabs tal-futbol tal-isports jispiċċaw mifnija bid-dejn. Grazzi ħafna biex nagħlqu diskussjoni l-Kummissarju Vasilju. Taħseb jirnexxielek titkellem fanqas minn erba' minuti ħalli nagħlqu f'nofs il-lejn. Grazzi Sur President. Nasab li l-koll naqblu li l-sport huwa importanti u l-koll naqblu li l-sport jista' jista' jkun attività li nieħdu gost biha. Grazzi għal kontribut u l-proposti tagħkom li ħanqishom mod serju. Mem ebda dubju illi huwa mixtieq li jkun hemm azzjoni mill-Unjoni Ewropea l-Federazzjoni tal-Isport m'għandhomx is-seta li jintervjenu f'xi wħud mill arkażijiet ta' pratika żbaljata l is-suma ta' natura transkonfinali u transnazzjonali għax l-isport qed isir aktar globalizzat. L-internazzjonalizzazzjoni tal-isport qed jagħmilha aktar diffiċ biex wieħed jadotta azzjoni sistematika. L-Unjoni Ewropea tista' jkollha rwol ta' koordinatur. Nistgħu pereżempju nużaw il-kompetenzi l-ġodda li ħadet l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-liġi kriminali. Ħafna atturi fil-moviment tal-isport ċertament ikunu kuntenti bl-azzjoni tagħna. Ovvjament kwalunkwe azzjoni li nieħdu fija aħna ħanaħdmu fil-qrib mal-federazzjoni relevanti f'moħħi li nippubblika komunikazzjoni daqt fuq l-isport. U din il-komunikazzjoni ħatħares lejn din il-kwestjoni f'aktar dettal kun zbaljat li noqdu niproġudikaw diskussjoni il-kritik konna ma'kom mal parlamentu kif ukoll mal-Moviment Sportiv innifsu allura qed nistenna bil-ħerqa li naħdem fil-qrib magħkom biex din il-kwistjoni naraw kif nistgħu nindirizzawha. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Kommissarju. Għanna mozzjoni e rezoluzzjoni li traset u din id-diskussjoni, naqlu diskussjoni l votazzjoni ssir il-ħamis is-seduta li jmisser is-sirada l-14 ta' Ġunju mid-disa il-qoddim sa' nofsija Mbagħad mit-tlieta sa' tminja mbagħad mid-disa ta' flaxija sa' nofs il-lejl. L-aġenda ħarġet fuq il-website tal-Parlament Ewropew grazzi ħafna għal